Il-minuti mill-laqat tal-bieraħ u d-dokumenti kollha adottati huma disponibbli hemm xi oġġezzjonijiet? Le mela il-minuti jistgħu jiġu eh, kunżrati bħala approvati. We don't have it in English, do we? Somewhere. Huh?